Good afternoon to all of you and uh, especially Il-barna f'senarju tajjeb mod partikolari kollegi tagħna mill-Bundestag Ġermaniż. Niskuża ruħi għal dan id-dewmin, aħna mhux soltu illi naħdmu hekk il-Ġermaniżi mhux hekk nagħmlu naf illi il-kollegi Ġermaniżi kieku qegħdin hawnhekk fil-ħin u uh, kieku tibdew fil-ħin puntwali imma somma. Nilqawkom fl-Europa, nilqawkom Brussel u rridu nqisu ħafna affarijiet qabel ma nibdew bil-ħidma tagħna missa saru it-tlieta u sitt minuti u għalhekk jiena se niftaħ din il-laqa. L-ewwel punt jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għall-aġenda nistgħu naddottawha. bat għandi xi ftit avvizi li tnajdilkom illi ismiħ publiku fuq l-Inizjattiva Ewropea ta' ċittadini se ssir nhar it-tnejn 11 ta' Mejju mit-3 sa' 6 u nofs u eh, dan ismiħ huwa organizzat mill-Kumitat Agri f'Assoċjazzjoni Mana, Peti, Kumitat MV u Kumitat Itre jiena nixtieq inħeġġeġ lilkom il-kol biex tattendu għal dan ismiħ u anki biex tifformaw il-segretarjat minn qabel jekk intom beħsiebkom tieħdu sem. Dana sabiex ikunem l-aħjar organizzazzjoni possibli fl-allokazzjoni tal-ħin tal-kelma. Issa, mela intom ħattu nota dwar dan is Il-punt tlieta affarijiet oħrajn ma mhix kummenti namlu fuq dan u issa mela nistaw illi nirrikorru issa l-rappresentanti tal-Bundestag Ġermanis. Kontenti li għandi maġembi għawnek il-Sinjura Stanke li hija il-kap ta' delegazzjoni għal dan il-Komitat Ġermanis. Nittama sa se skambju ta' opinjonijiet u idejat tajjeb, naqsmu l-aħjar prassi, etc. Umbat wara l-ewel skambju ta' opinjonijiet il-Komitat se jistudja sensiela ta' uh, petizzjonijiet dwar il ġermanija u mill-Ġermanja waħda waslet inna ftit ilu naħseb nittamel is-sibu interessanti li tarawa hawnhekk fl-ewwel f'dan il-Parlament kif dan il-Kumitat jindirizza dawn il-petizzjonijiet u kif jaħdem fuqhom Imma qabel ma nibdew niddiskutu il-punti li huma ta' interess eh, komuni għalina l-petizzjonijiet, nixtieq l-ewwel nirringrazzja il-membri tal-Kumitat Peti fil-Bundestag Ġermaniż u anki il-membri tal-personal fis-segretarjat tal-appoġġ tagħhom U eh, entom attendejtu għawnek is-sena li għaddiet, fortunatament jena ma konċ il-president tal-komitat is-sena li għaddiet, imma nittama illi eh, se jkonna skambju produttiv kif kelkom is-sena li għaddiet. Aħna konna għamilna studju fuq il-mod kif jiġu indirizzat il-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew u biex nitalmu minn l-esperjenza ta' parlamenti Ewropej oħrajn. Il-kollegi ta' dan il-Parlament il-segretarjat kienu mistiedna mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Bundestag u eh, għaluli illi din iż-żjara kienet ta' għajnuna kbira għalihom u l-kollegi tas segretarjat tal-Parlament Ewropew reġaw ġew lura b'ħafna ideja tajbin dwar kif jistgħu ikomplu itejbu il-mod kif il-Parlament jindirizza il-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew forsi fil-futur jista' jkun utli biex eh, niddiskutu kif nistaw nużaw il-petizzjonijiet fil-proċess leġislattiv, jiġifieri kif nistaw nikkollaboraw, kif nistaw insaħħu il-kollaborazzjoni mal-Komitat Leġislattiv u mal-Komitati kompetenti fuq sma differenti ta' ovvjament dan il-Parlament huwa rilevanti fuq eh, livell taqsim ta' informazzjoni dwar il-petizzjonijiet ta' li għaw taħt kompetenzi Ewropej u kompetenzi reġjonali, nazzjonali jew lokali. Għal darbohra nirringrazzjakom għal din l-opportunità li nitallem minn għandkom, nismakom għannom tal-segretarjat u tal-kollegi illi ġew hawnhekk biex jisimawkom aħna l-esti li nappoġġaw lilkom bl-istess mod f'każ li intom ikolkom bżonn, jiġifieri f'każ ta' bżonn ejjew lura hawnhekk. Mela, issa, najt kentejn dwar id-dritt tal-petizzjoni fl-Unjoni Ewropea skont l-artiklu 227 ta' trattat u l-artiklu 44 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali, kull ċittadin Ewropew u kull resident jista jagħmel petizzjoni l-Parlament Ewropew fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw l-oqsma ta' attività tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan il-kuntest, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jaħdem u nizgurakom li aħna għedin namlu ħilitna biex neżaminaw il-kwistjonijiet kollha li jizna l-attenzjoni għal-jom il-petizjonanti. Is-sena li għaddiet fl-2014 dan il-komitat irċiva 2719 il-petizzjoni li huma ħafna. L-ikbar proporzjoni ta' dawn il-petizzjonijiet kienet fu eh, kwistjonijiet ambientali, Umbat affarijiet ta' relatati ma' drittijiet fondamentali u issu wahdini. Il-ġustizja u kwistjonijiet ta' importanza soċjali u koll eh, nsibu petizjonijiet dwarhom u anke kwistjonijiet marbutin mal-finanzji u servizzi finanzjarji. Aħna wkoll il-Kumitat responsabbli għal relazzjonijiet mal-Medjatur Ewropew u norganizzaw ukoll l-elezzjoni tal-Medjatur Ewropew l-Ombudsman. Aħna wkoll responsabbli l-Inizjattiva Ewropea eh, ta' ċittadini bħala organizzaturi u koll flimkien ma' oħrajn ta' inizjattivi ta' dawn it-tip u anke smieħ inizjattivi ta' ċittadini u li jitres u dimna u ma dawk li jiksbu miljon firma minn l-istati membri. Nista' ngħidilkom ħafna iktar imma persważa li jintom diġà għamiltu riċerka ta'kom qabel ma ġejtu hawnhekk. ngħidilkom ħaġa li aħna tassew gburin biha. Aħna għamilna ħafna progress minn meta eh, bdejna namlu inxandru eh, il-laqat tagħna fuq l-internet sabiex iċ-ċittadini madwar 28 stati membri tal-Unjoni kun jistaw segwu id-dibattiti fil-Komitat dwar il-petizzjoni li kun arrest u jekk ma jkunx possibbli għalihom li attendu u anki b'mod ġenerali jekk interessawhom daw l-affarijiet jistaw isegwuna. Aħna ħlaqna koll web portal li se jkunut li ferm fil ġejjini il-portal jagħti informazzjoni u il-mezzi biex aħna eh, biex wieħed ikun jaf kif għandu jressaq petizzjoni, jagħti informazzjoni dwar dawn l-affarijiet ukoll. U eh, jagħti appoġġ il-petizzjonijiet eżistenti u xi kwistjonijiet qed jiġu koperti foqsma differenti ta' l-attività. il kif il-komitat tagħkom kien fuq dim fil-Bundestag fil-petizzjonijiet online, aħna ħerqana ħafna nitalmu minn għandkom. Illum wara nofsinhar. Ikun interessanti wkoll illi nitkellmu it-trattament ta' petizzjonijiet fiż-żewġ kumitati jekk il-petizzjonanti u il-intrattati bl-istess mod jew le Nistaw nitkellmu kol dwar kif nistaw nwessa u nsaħħu l-kooperazzjoni ta' bejnietna. U jiena hawnhekk nixtieq mod partikolari nisma' dwar jekk intom taħsbux li l ħol inta network mal- Uh, bejn il-Komitati tal-Petizzjonijiet fl-Europa u anki il-Komitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew jekkux ta' min wieħed jesplora din l-idea. Kollox ma kollox jiena nemmen li huwa importanti li nżommu f'moħna li il-parlamenti u l-membri tijaw jiġu eletti biex jaqdu iċ-ċittadini u biex jipromuovu u jħarsu l-interessi tal-popli tal Ewropej. Għalek il-proċess tal-petizzjonijiet huwa ideali għal dan u anke l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini li huma inizjattivi illi jiġu u iċ-ċittadini stess u jitolbu illi aħna naħdmu fuqhom għalhekk bimpen. Ġifiri dan huwa jum importanti ħafna, opportunità sabiħa u bekk issa nati il-mikrofonu l sinjura Steinke. Signora President, Signora Wikström, kollegi. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil Surjar u Filans li informawna dwar ix-xogħol li għamel il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nestendi il-ringrazzjament tiegħi għal lil dan il-komitat huwa pjaċir kbir illi qed niltaqa' magħkom hawnhekk fuq dan is-suġġett il il-mod kif jiġu indirizzati l-petizzjonijiet aħna nixtiequ illi inkomplu bil-koordinament illi beda waqt l-aħħar mandat parlamentari u biex inwessaw eh, l-arfin tana fuq xol tal-petizzjonijiet fil-Ġermanja il-trattament tal-petizzjonijiet isir fuq livell federali u anke fuq livell tal-lende. U eh, il-kompetenzi huma distinti bejn dawn iż-żewġ livelli jew hija kwistjoni federali jew inkella xi ħaġa li jindirizzaw għal provinċi individwali fil-kumitati tal-petizzjonijiet tagħhom. Jiġifier kompetenzi huma separati għall-aħħar u kull livell huwa responsabbli għal konklużjoni tal-petizzjoni kollha kemm hi għalhekk petizzjoni illi tinżel għand livell awtorità reġjonali ma tistax u tkun qed tiġi indirizzata fuq livell federali. Nitkellmu dwar relazzjoni bejn il-Komitat tal-Petizzjonijiet tana nazzjonali u dak Ewropew u naraw kif jista' jkun hemm kooperazzjoni fil ġejjieni b'mod partikolari biex intejbu l-komunikazzjoni bejnietna. Jekk il-network il il tal-Ombudsman Ewropej xi ħaġa illi tista tista ħajjin naħseb illi dialogu huwa importanti ħafna għaliex in-numru ta' persuni illi uh, jaħdmu fil-komitati fil tagħna mhux dejjem l-istess, is-Sur u l-Bawmen huma miegħi illum aħna l-uniċi tnejn illi konna hawnhekk ukoll l-aħħar darba illi ltqajna. Ah, normalment in-nies jinbidlu ta' spiss u l-Komitat tal-Petizzjonijiet eh, huwa eh, jirrifletti id-daqs u l-importanza tal-parlament għaliex permezz tiegħu aħna nistgħu narawx l-effett li dak li nagħmlu għandu fuq iċ-ċittadini tagħna. U eh, dana jinħass ħafna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Il-sena l-oħra kellna riforma tal-petizzjonijiet, riforma ambientali, kien hemm l-inċident ta' Fukushima xi ftit ta' snin ilu, kien hemm ħafna nies li talbu lajnuna persuni li rridu jresqu il-menti tagħhom permezz tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u aħna bħala Bundestag fil-Ġermanja nippruvaw ngħinuhom permezz ta' dan il-kanal naraw illi il-problemi illi l-iktar jolqtu l innis u dawk illi jgħatu laħja rizultati għal xwan kien mezz kif wieħed jista' jikkomunika ma' ċittadini aħna nistaw nuru li ċittadini kif aħna qegħdin naħdmu dwar l-affarijiet li jħasbuhom inħarsu l-interessi tagħhom. Issa ippermettu li nispjega u nagħti taqsira ta' kif aħna naħdmu l-ewwel net każijiet individwali fejn ikun hemm il-menti minn iċ-ċittadini it-tieni net il-funzjoni ta' sodisfazzjon. Aħna qegħdin nippruvaw illi nejnu li ċittadini jaċċettaw deċiżjoni tal-autoritajiet anki meta ma jkunux joġbuhom. Umbat anki eh, jekk ikun violazzjoni tal-liġi, iċ-ċittadini jistgħu wkoll iġu l-attenzjoni tal-Parlament għal dawn is-sitwazzjonijiet. Ejjew nitkellmu dwar il-funzjoni ta' rikonċiljazzjoni l ewwel jekk ikun hemm awtorità li tieħu deċiżjoni għabbażi tal-leġiżlazzjoni eżistenti u fuq direttivi eżistenti rridu niżguraw li dawn jiġu applikati kif imess aħna ma, ma, ma naħdmux fuq il-petizzjoni, neżaminawa meta titressa, jekk aħna naraw li l-bażi legali tal-petizzjoni mhix ammissibbli rridu ngħidu dan direttament, rridu nisguraw li ċittadini jkunu jafu. Imma jekk il-proċess u l-petizzjoni tkun ammissibbli nistgħu ngħinu li ċittadini. Jekk le, aħna rridu ngħidu liċ ċittadini illi l-petizzjoni titressa b'mod differenti Eh, eh, jekk iċ-ċittadini ħossu illi l-interessi tagħhom se jkunu mħarsa, dan ukoll iwassal għal sens ta' soddisfazzjon anki bil-gvern. Jiġifieri il-Kumitat tal-Petizzjonijiet għandu rwol iktar importanti mill-li qatt kellu qabel. il-petizzjonijiet eh, ta' spissi kollom aspet jew dimensjoni politika importanti illi aħna inħarsu nkunu ikun jistoqinna li konna l-fiduċa ta' ċittadini. Aħna ikonna madwar 16.000 petizjoni li titressa fil-komitat tana kull sena 20% minnom u madwar affarijiet ta' impiek u kwestjonijiet soċjali u 10% mill-Ministerju tal-Affarijiet tal-Intern, Ġustizzja, Affarijiet tal-Konsumaturi, Saħħa, eccetera madwar 5% tagħhom ma jaqgħux fil-kompetenza tagħna bħala Kumitat tal-Petizzjonijiet. Aħna dawn imbagħad nibatuhom jew fuq livell provinċjali, li reġjun jew inkella lill parlament Ewropew. Jekk il-Bundestag jekk jekk ikun kompetenti, aħna nistgħu naħtru rapporters wieħed min-naħa tal-gvern u wieħed min-naħa tal-oppożizzjoni u meta nikkonkludu il-petizzjoni issir rakkomandazzjoni mill-Bundestag kollu kemmu. Għalhekk il komitat għal-Petizzjonijiet u laqqas il-Parlament federali kollu kemmu ma jista' jikkonkludi fuq petizzjoni waħdu. Il-petizzjonijiet jistaw u koll jintbatu l-Gvern federali jekk ikun hemm bżonn forsi tasbu li dan il-proċess mhuwiex effiċjenti u sodisfaċenti imma l-Gvern Federali jista' jilqa petizzjoni b'mod ġustifikat jekk iħossu li dan jista' jkun tajnu l-alfinijiet leġislattivi rappreżentant tal-Gvern jista' jilqa petizzjoni jaħdem fuqha sakemm tintlaħaq soluzzjoni pożittiva ħafna mill-petizzjonanti eh, jiġu għandna individualment petizzjonijiet illi huma simili waħna għanna mekkanizmu ta' korrezzjoni fejn il-gvern u gruppi politiċi fiħdan il-parlament jiltaqaw biex jaħdmu fuq il-petizzjonijiet flimkienu mill-2005 eh, għanna eh, mezz elettroniku fuq il-portal federali fejn petizzjonijiet jistaw jitress u jkunu diskussi u solvuti online. ħafna minnhom jastunna eh, dan il-mod u 1.8 miljun utent u ma reġistrati fuq dan il-portal. Ġifiri dan il-portal mux biss huwa portal li, li irnexxa ħafna imma kontribwixxa ħafna għal biex jagħti iktar importanza biex ħed iktar dawl fuq ix-xogħol li nagħmlu fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u jqarribna iktar lejn iċ-ċittadini. Issa l-ewwel kif il-Kumitat tal-Parlament Ewropew eh, jindirizza il- petizzjonijiet li aħna nibatu lilu. Ikun utli jekk aħna naħbu ftit dwar sistema ta' feedback għaliex bekk uh, dana jista' jgħin fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet fil-Bundestag jekk nkunu nafu intom x'tamlu meta nibatulkom il-petizzjonijiet bħala Parlament Ewropew. Aħna nafu illi l-petizzjonijiet irridu jieġu eh, prezentati darba jkunu ikollon forma legali xirqa dinja problema ftit komplikata. Edin taħsbu xiftit dwar kif tistaw tissemplifikaw din il-sistema. Eh, aħna dak li għamilna fil-Germania u li ksibna ħafna esperienza dwar kif dan jista' jsir. Kollegi jiena nista' nieqaf hawnhekk il-bqija issa nkomplu ngħiduh waqt il-diskussjoni li konna aktar il-qoddim. Lest iwieġeb mistoqsijiet tagħkom f'każ li għandkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nista' niftaħ id-diskussjoni mal-membri, naturalment nibda bil-koordinaturi tal-gruppi tagħna. Peter. Nista' nibda jiena. Jiena diġa' tkellimt fil-qosor ma mal-sinjura u mal-kollegi tal-Bundestag u nilqaħħom illum lum kemm huma. <clears throat> Il-prezentazzjoni li saret miż-żewġ presidenti ta' komitati oġbitni u l-importanti huwa li aħna nkunu qrib iċ-ċittadini eh, naraw għanna naqblu u naħseb illi l-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija l-Kumitat li hija l-iktar informata fuq dak li jiġri fost iċ-ċittadini. Jiena nixtieq nsemmi żewġ punti. O però għandi anki premessa oħra x'nagħmel. Aħna nixtiequ naħdmu malajr fuq il-petizzjonijiet li jaslunna hemm funzjoni ta' konċiljazzjoni kif inti għattu, mbagħad hemm ukoll spunti leġislativi u aħna ukoll nagħmlu l-istess ħaġa, nippruvaw. Naturalment l-ewwel l-iktar ħaġa importanti hija li nisodisfaw il-petizzjonant u e, nħoss li ħaġa tajba wkoll li nagħmlu skambju tal-petizzjonijiet tal dastant l-ewwel mistoqsija tiegħi hija di jiena dejjem naqbel mal-fat li il-petizzjonijiet għandhom jiġu trasmessi mal-ajr minn arma naddu eh, mill-kanali formali li jihdu ħafna żmien u anki li eh, jitilfu eh, forza. Jekk intkom kollegi huma jaqblu allora nistaw naqblu fuq il-fat li nibatuhom mal-ajr kemm jista' jkun Umbat punt ieħor, il-President diġà tkellmet fuq dan propju għaliex aħna nafu li hemm eh, xogħol ta' kuljum, però hemm anki xi vojt. Jiena nixtieq li jkun hemm network tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex nintaqgħu anki regolarment eh, fl-Unjoni Ewropea. Entkom din il-possibilità kif tarawa? Taħsbu li hija ħaġa utli, taħsbu li tistgħu nistgħu nkomplu naħdmu fuq din it-triq. Grazzi ħafna. Jiena ma rajt il-ħadd iktar Eh, illi qed jipprova eh, eh, jitlob biex jitkellem. Jiena kuntent ħafna, kuntenta ħafna f'dan il-fatt għax dejjem aħna għandna ftit żmien. Is-Sur Marta, grazzi President. Kif qal qalet il-President, aħna rridu niddefendu l-interess taċ-ċittadini kollha jiena kontent u għandi unur li nitkellem mal membri tal-Bundestag bi tlet mistoqsijiet, fuq tlet mistoqsijiet, fuq il jugendbrand l-uffiċċju ta' Zaza, aħna nisimaw ħafna eh, mistoqsijiet u petizzjonijiet eh, mm, eh, illi minn ċittadin ledu new ma vittmi ta' din ta' din l-assat ta' din l-istituzzjoni, u nittamaw li nkunu nistaw nittrattawhom dawn il-petizzjonijiet. Mistoqsi oħra, jina eh, eh, irċevejt ħafna paġni ta' domandi u se ikkonċentra fuq tlieta. Għaliex il-Ġermanja tuża proċedura amministrativa illi għanda l-istess eh, ambitu ta' tribunali ta' tribunal familjari, tal-orti familjari. U t-tini, għalix fil-Germania e, wieħed irid jitkellem mal-orti familjari e, għal kwistjonijiet tal-familja. Umbat it-tielet mistoqsija kif jista' ġenitur mhux Ġermaniż kif jista' juri jipprova biex ikun jista eh, jintaqa ma t-tifel tijaw li ilu ħafna maraħ, rrit jgħamil prova li mandux intenzjoni jaħtaf li t-tifel. Eh, eh, aħna rajna ħafna kazijiet fejn il-ġenituri jridu jgħatu l-pensjonijiet, pero ma jistawx jizur li t-tfal. Issa l kellim li t-mis. Grazie, anki jena nishti nieħu l-opportunità biex flimkien L-għonet namel mistoqsija nishtiq. Il-numru ta' petizzjonijiet li tirċevu fuq l-ambjent ma ma ma ma, ma smajċ fit forsi intilfet fit tradizzjoni illi intkom tirċevu petizzjonijiet fuq l-ambjent. Nishtiq nkun naf kemm tirċevu jekk tirċevux minn dawn il- il-petizjonijiet. U jina u kol bħal kollega Martan nishtiq namel mistoqsija fuq il-kwantità ta' petizjonijiet jekk għomx fuq il-orti tal-minuri ġermaniza. Għaxina u koll innotajt illi għawnek fil-parlament jaslu ħafna minn dawn il-petizjonijiet mill-Ġermania u ħafna drabi ma jirnexxinix natu risposti tajba xirqa hemm situazzjonijiet diffiċli ħafna wkoll u nixtieq nkun naf jekk anki l-Bundestag jirċevix eh, eh, ħafna petizzjonijiet ukoll mill fuq dan is-suġġett. Grazzi. Is-Sur Wojciechowski. Grazzi, President. Jena nixtieq napoġġa il-kwestjoni tal-petizjonijiet tal-Jugendamt. Imma mhux kwestjoni Ġermaniżi biss, għax dina mhix problema tal-istituzzjoni Ġermaniżi biss, din hija kwestjoni ġenerali li jiena aħna naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi qegħdin nieħdu il-ġenituri mill-mitfall tagħhom u din hija ħaġa inaċċettabbli ħafna drabi għal għal raġunijiet eh, mhux importanti u dinja prassi ħażina u twassal għal stress kbir eh, anki l-attfal u sadattant dejjem nadottaw konvenzjonijiet kontra il-krudeltà u trattament negativ, però mat minna l-oħra naraw eh, l-istat jisponsorizza dil-krudeltà li ma tikkonsiderax l-emozjonijiet, il-sentimenti tan-nies. U dawn huma stejjer verament drammatiċi. Jiena illi eh, nikkonsidra dawn il kustjonijiet u rrid nammetti illi kultant għandi l-impressjoni illi dawn huma kollha operazzjonijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-mafja ħafna drabi jinħatfu dawn it-tfal mill-familji illi mhuwiex blebda mod patoloġiku li mhumiex familji patoloġiċi għax meta jiġu ikunu tfal ta' familji patoloġiċi jistgħu jkunu ġa eh, eh, sofrew ħsara. Però ħafna drabi jittieħdu dawn it-tfal mill-familji illi illi illi ħadmu sow, illi huma familji normali u dawn it-tfal ikunu ħafna ħjar jekk jiġu adottati u ma nifmux għaliex E, jisir dan. Jena għajt e, ma ħafna minn dawn it-traġedi familjari li jiġu propju minn din ir-raġuni. Għal daqstant jena nappoġġa kwalunkwe petizzjoni li għandha xtaqsam ma din il-kwestjoni. Rridu namlu xi ħaġa biex nwaqfu din il-prassi. Grazzi. Xaħat e, xi membru tal-Bundestag li jixtieq jitkellem issa? Skużawni ma rajt tekx, Signora Stanoka. Umbat wara jekk għaw xaħat mill-Bundestag li xtiq kien għajdunna. Mistaqsija oħra. E, e, e, Peress li kollegi għet jagħmlu mistoqsija fuq din il jugendamp ħafna drabi konna koppi minn stati, stati membri differenti Pero dal-aħħar kena kas. fejna fien kienet fuq il-Germania din il-petizzjoni, ti rigwarda kienet kwistjonijiet ambientali, però ti rigwarda anki kwestjoni internazjonali, għax ti rigwarda minjeri tal-faham illi ġew affettwati mill-ilma u kienet intrapriza statali. U dana kien dizastru ekoloġiku. Jina zjarta din il miniera xieħ mistaxilu u idkom irċevejtu petizjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi. Issa Signora Vubek Kaiser. Grazie. Il-mistoqsija kienet kif, kif nimxu fil-Germania meta jinħataf minnuri. Aħna fil-Germania għanna proċedura illi iva timbeda fil- orti tal-minuri, tal-familji, un-bat hemm proċeduri qabel ma titneħħa l-patria potesta tal-ġenituri. Irrid e, ħafna zmin qabel ma jiġri dan. Eh, l-adozzjoni fil-Germania tista' issir biss jekk hemm il-kunsens tal-ġenituri. Mingħajr kunsens mhuwiex possibbli. Anki jekk inneħħu il-patria potesta, il-tifel impoġġoħ eh, eh, ġo istitut, però mhux ma jistax jiġi adottat Eh, l-adozzjoni tista' sir biss jekk ikun hemm il-kunsens tal-ġenituri. Għal daqstant fil-Bundestag Ġermani ħanna nisimgħu ftit każijiet minn daw għax normalment dawn jiġu risolvuti, dawn il-problemi jiġu risolti fil-Jugendkamp direttament. Grazie. Issa jiena kontenta nerġanat il-mikrofonu lill kollega Ġermaniza biex tagħti risposta għal dawk il-mistoqsijiet Umbat nistaw nibdew nibdew naħdmu fuq il-petizjoni tkun nistaw tarawna eh, in opera. Il-Signora Kaiser diġa eh, rispondiet fuq il-Jugendkamp. Hemm ħafna kompetenzi differenti u dawn għandhom Umbat hemm lenders eh, individuali li huma kompetenti. Issa fuq dak li għandu xi qasam mal-petizzjonijiet li rigwardaw l-ambjent ma nafx eżattament kemm m'għandix ċifra, però eh, fil-Ġermanja kollha eh, jiġu proċessati mill-Bundestag. Aħna għandna rapport annwali li huwa anki bl-Ingliż u nistgħu nibatuhom nibatulkom u tkunu tistgħu taraw anki hemmhekk il-lista ta' dawn il-petizzjonijiet. Fuq dak li għandu x'jaqsam għal kooperazzjoni bejn il-komitati tal-petizzjonijiet hemm anki l-istituzzjoni tal-ombudsman e, u aħna bħala komitat tal-petizzjonijiet membri tal-ombudsman u naħdmu e, kollaborazzjoni tajba magħhom. U hemm network e, din il-kooperazzjoni u mbagħad rajna anki ħafna każijiet li ġew msemmija naturalment hemm bżonn ta' xi ħadd li jibda l-inizjattiva Eh, dan jista' jsir fl-Ewropa, ir-rabta ma' segretarjati u koll jaħdem tajjeb għax huma eh, l-uffiċċji li għamlu il-ħidma ta' preparazzjoni, forsi jekk ikun aħjar, aħjar mill-li ngħaddu mill-membri tal-Parlament li għandhom ftit ħin u għandhom ħafna petizzjonijiet. U hemm eh, l-autoritajiet kompetenti li du jiverifikaw u jista' jkun hemm Eh, kooperazzjoni tajba li diġa għanna informalment. Jena nerġa nirringrazzja tal-li eh, eh, għajtuna eh, il-lum fil-komitat ta'kom. Em kollega u ieħor li jixtieq jitkellem mal ftit sekondi sur Martan fil-qosor ħafna. Imma mhux għal dejjem, dik il-mikrofonu għal ftit żmien. Grazzi se nitkellem fil-qosor ħafna għaliex il-mistiedna tagħna mhux qegħdin għamlek biex jitkellmu fuq suġġett speċifiku jiena rrid sempliċement ngħid illi ħasra li ma weġbux għal eh, mistoqsija mhux qed nitkellmu dwar ħtif ta' tfal eċetera rridu naraw kif se nirrispettaw id-dritt taż-żewġ ġenituri għaliex fil-Ġermanja eh, hemm situazzjoni differenti, hemm din preżenzjoni ta' taħtija mhux ta' innoċenza, tista' twieġeb għal din mistoqsija kjoġbok kun nieqafha. Ich hatte jetzt eben ja schon gesagt, dass das auch Ländersache bei uns ist. Das hat äh Dina hija kwistjoni ta' kompetenza tal-lender, mhux tal-Bundestag, anke fuq dak li għandu xaqsam mal-ġenituri, u għal din ir-raġuni jiena ma' ma tajtek risposta diretta. Naturalment risposta tiegħi ma tisodisfax, imma l-kompetenzi huma eh, ċari e, u huma limitati ħafna u dawn huma kompetenzi tal-lender individuali. Grazzi. Talli. Jina xtiq najtista l-kollegi fi żewġ komitati fil-fatt il-kollegi tal-komitat tal bundestat batunna petizzjonijiet l-inna meta l-petizzjoni kollha dimensjoni Ewropea u illi kun fiha input interessanti għal Parlament Ewropew u fuq kwistjonijiet illi fuqhom il-Parlament huwa kompetenti. Fl-2013 u 14 per eżempju aħna rċevejna mill-Bundestag 50 il-petizzjoni li, li ma ħafna fil-fatt. U meta nqisu dan illi hemm parlamenti nazjonali li għandhom komitat tal-petizzjonijiet, din il-kooperazzjoni tista' titjieb, tista' tkun aħjar ma' ċerti parlamenti. Hija eccellenti naturalment mal-Bundestag, imma mbagħad hemm komitati oħrajn u parlamenti li m'għandhomx komitat tal-petizzjonijiet għandhom eh, struttura kompletament differenti, per eżempju l-Iżvezja. Forsi din il-kooperazzjoni eccellenti tista' tispirana Eh, għal biex eh, nestendu din il-prassi għal parlamenti oħrajn. Jena nishtaqt nisħaq fuq da, jena nirringrazzjak tal istarriet tijak u tal-mistoqsijiet tijakom, anki tal-proposti tijakom għal-futur biex eh, nelaboraw dejjem iktar in din il-kooperazzjoni, forsi anki f'din il-network tal- anki Eh, fost fil-uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew, nala fuq dan il-punt fuq l-aġenda u nadi għal punt li mis il-numru eh, 5. Il-petizzjoni 0954 imresqa minn ċittadini ġermaniżi dwar l-allegat trattament mhux ugwali fir-rigward tal pedaggi għal mina ta' Felber Tower fl-Austria. Peress per li il-petizjonant mu ixaw, però jista' jkun li qed isegwi dan il-laqa tal-komitat, id-dar e, e, tiegħu jew fl-uffiċċju tiegħu e, fuq l-internet u jiena kuntenta jekk u qed jagħmel u għalek jiena ma natix il-mikrofonu illi e, mu hawn ma qiegħed x'imkien ieħor. Imma minflok l-komissjoni, e, il komissjoni Sur Frederick Rasmussen. Grazie President. Il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni fl-artiklu 18 fuq il-trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea huwa prinċipju fondamentali tal-Unjoni Ewropea. E diskriminazzjoni e, a bazi tal nazjonalità hija projbita skont l-applikazzjoni ta' trattati. Il-Kommissjoni eh, ti konsidra illi dan il- il-pedagġi fuq il-mina eh, miex tollerabli u għalek ħadna azzjoni kontra Repubblika tal-Austria. Skont il-ka ġurisprudenza tal-orti artikolu 18 tat trattat Eh, tal-ħaddin tal-Unjoni Ewropea eh, ti projbixi mux biss diskriminazzjoni diretta imħabba razzjonalità, ma anki dik indiretta għabbażi ta' residenza jew anki ta' reġistrazzjoni tal-vettura. Fil-kas li għanna għoddimna, il-Kommissjoni batet pilota l-autoritajiet Awstrijaki fl-2012, un bat fl-2013 kienem opinjoni raġunata fl-2014. Wara din l-opinjoni, l-autoritajiet Awstrijaki adottaw eh, magna ġdida għal pedaġġi eh, u l komissjoni ħadet nota u il-differenzjazzjoni mħabba a bazi ta' ta' lok ta' reġistrazzjoni issa ġi sostituit mill-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura u mem lebda diskriminazzjoni fuq il-nazjonalità għal vetturi kommerċali, assolutament. Però, peress illi l-autoritajt austrijaċi mumiex lesti jadattaw il-reġim fuq il-vetturi privati, il-Kommissjoni għetti konsidera li eh, tiħu kas il-qorti u tħoss il-Kommissjoni illi l-eżenzjoni għal għal għal dan il-pedaċ huwa indiskriminat u mhuwiex fl-interess pubbliku. Grazie, ħafna. Talli tajtna dan il-rapport uh, uh, asir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 U fuq dawn il-kwistjonijiet tan nollijiet il-kollegi ġermaniżi sibuha interessanti ħafna u nixtieq nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li qed azzjoni hawnhekk għaliex meta niġu għal diskriminazzjoni dak li għandu jsir. U kif nifhimha jiena, l-Awstrija diġà għandha sistema u fl-24 ta' Novembru tas-sena li għaddiet bidluha Għalek, il-mistoqsija tijaj l-Komissjoni hija huwa minnu dan, il-Komissjoni jattajt IVA, il-sistema imbidlet ma mux għal-karozzi privati. Għalek, il-mistoqsija tu tijaj ġeja l-ura fisem il-petizjonant hija din minna ħattan petizjonant. Din hija kwistjoni ta' diskriminazzjoni kontra l-utenti ta' karozzi privati? Għalek, mill-perspettiva ta' Komissjoni, u ma jistaw jgħidu li għatem diskriminazzjoni? u jeżisti dan il-kas mill-qorti tal-ġustizzja li japplika għalhekk jiena naħseb li dinja xaġa importanti. U naħseb li qed nifhem il-Kummissjoni qed tajt li l-petizzjonant għandu raġun li hemm każ ta' diskriminazzjoni f'dan il-każ. U l-Awstrija bidlet xi ħaġa u hekk ma mhux għal karozzi privati għalhekk naslu għat-tielet punt issa xi miss x'ħan għamlu issa dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi lill-Kummissjoni, grazzi. Għaw xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem fuq dan il-punt? Jider li le? Mela, jekk le, niproponi li namlu dan li ġej. La darba l-Kummissjoni issa fetħet proċedura ta' ksur u il-punt kollu kemmu ġi referit, referut l qorti ta' Ġustizja. Le? Għadu le, imma dal-waqt ħajkunem eh, intbagħat l-Orti. Id-deċiżjoni għad trid tittieħed ta' kummissjoni biex jittieħdu l-qorti, iva imma l-proċedura ta' ksur għaddejja samiexja miexja u l-Kummissjoni taħdem fuqha dawn il-mużuri ta' proporzjon, il-kas ta' diskriminazzjoni, l-unika deċizjoni nistaw nieħdu huwa li ndeċidu li l-petizzjoni ħalluha miftuħa u li nistennew il-riżultat tal-proċedura ta' ksur kif ukoll sentenza minnaħat tal-Qorti tal-Ġustizzja. U xek, u xek ħanamlu. U ovvjament, ninformaw li petizzjonant fuq dan u kif jista' ibassar, kif ħatimxi il proċedura minnu. Grazzi. Tajjeb wis issa naddu l-petizzjoni li jmiss li hija l-petizzjoni 188/2012 ta' BR Ġermaniż dwar dispożizzjonijiet li jipprojbixxu skontijiet fuq il-mediċini provduti lill pazjenti fil-Ġermanja. U l-istess kas eh, japplika għawek, ġifiri li l-petizjonant mux jgħat maħna għawek, u nittama li qed segwi kollox fuq l-internet. Issa naddi il-kelma l-Katja Friedrichsen fisem il-Kommissjoni. Grazie ħafna, Signora President. Il-petizzjoni għandha xtaqsa ma' leġiżlazzjoni Ġermaniża li għaddiet fl-2012 fejn issa dispożizzjoni legali ġermaniża tajt li il leġizlazzjoni tal-prezzijiet ġermaniżi japplikaw ukoll għal mediċini li jintbatu minn spizzeriji li nsabu barra mill-Ġermanja lil ehm, konsumaturi ġermaniżi. il-Komissjoni rċiviet il-ment waħda mill-spezzariji li edha barra mill-Ġermanja ma li forni lill-konsumaturi Ġermaniżi. Aħna informajna, eh, ġiet informata, aħna ġej informati, il-servizzi legali bdew proċedura pilota, batu eh, inkjesta lill-autoritajiet Ġermaniżi u il-tweġibiet li jindbatu ma kienux ikkonsidrati bħala Eh, soddisfaċenti 100% għalek batna eh, notifika fl-2013 l'abna l-ġustifikazzjoni għal din il-leġizlazzjoni il-ġdida l-autoritajiet ġermaniżi wieġbu fl-2014 u sptaw il-ġustifikazzjoni tagħhom għal miżura li l opinjoni tagħhom hemm raġunijiet dwar il-ħarsien ta' saħħa pubblika u għal forniment suffiċenti u regolari ta' mediċini fit territorju Ġermaniż għalhekk bħalissa il-Kummissjoni qiegħda tevalwa l-argumenti li ġew minn mill-awtoritajiet Ġermaniżi. U la darba din tiġi konkluża mbagħad niddeċiedu jekk l-opinjoni għandix tintbat lil Ġermanja jew le. Aħna tallimna wkoll li jista' jkun hemm referral minn qorti Ġermaniża li tista' tippreżenta dawn il-kwistjoni qudiem qorti tal-ġustizzja. Umbat naraw jekk fuq eżattament l-istess kwistjoni jew le, jekk ix ħadd itressaq qudiem il-qorti u eh, ħat itressaq minn qorti nazzjonali, grazzi. The floor is open. Mela nista' niftaħ eh, il-diskussjoni jekk hawn xi kollegi jixtiequ jikkummentaw. Okay, discussion unnecessary, it seems. Mela jidher li m'għandniex bżonn eh, diskussjoni jidher li l-każ huwa l-istess għaliex hemm kawża l-qorti pendenti. Imma ħad tkun il-qorti Ġermaniża li tagħmel din referenza lill qorti tal-Ġustizzja. Għalhekk aħna ħanamlu l-istess ħaġa, ħansegwu l-evalwazzjoni u din kif qed titressaq qudiem il-qorti U jekk ikonna iżjed informazzjoni jiena konvinta li l-Kummissjoni ħatatina l-informazzjoni. Grazzi ħafna. Issa l-punt seba tal-lum hija l-petizzjoni 2545 tal-2013 ta' John Hildebrand, eh, ċittadin Ġermanis, dwar trattament mhux ugwali ta' student Ġermanis fl-Olanda. Il-petizzjonant mhux jataw iżda is-Sur Laurenzos mill-Kummissjoni Ewropea jinsab għawek ma' għandna kemm-ilu. Merci, Madame la President. Grazie. Amnek, student ta' nazjonalità ġermaniza li qed jistudja fil-Olanda jitlob li kollu l-istess trattament għal dak li huma pedaġġi għat trasport pubbliku bħal l-istudenti Olandiżi l-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant kena dossier simili, anzi bosta dossier simili għal dan. U il-Kommissjoni tibbaza id-deċiżjoni tagħha fuq l-artiklu 18 tat Trattat għal it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea u anki fuq id-direttiva tal-2004 numru 38 l-artiklu 24 li titkellem dwar id-drittijiet ta' persuni illi qegħdin jgħixu fl-Stati membri tal-Unjoni. Għallek il-Kummissjoni deċidiet li tressa il-kas qoddim il-Qorti Ewropea f'Mejju li għadda, tas-sena li għaddiet, bil numru 233 issa qed nistennew id-data ta' l-udjenza li l-istat ikkonċernat ma jaqbilx ma l-opinjoni tal-Kommissjoni għaliex jaħseb li dan jagħmel parti mill-ħlas ta' manutenzjoni u għall-Kommissjoni eh, dawn l-ispejjeż huma marbutin ferm aktar għall-istudji li qiegħed jagħmel, jiġifieri l-ispejjeż tal-ħajja. U qed nistennew issa li jkun hemm id-data tal-udjenza li l-qorti tieħu deċiżjoni tagħha u tajt i issa l-qorti jekk aħna nixraġun. raġun u bekk il-petizjonant nittama li kollu problema tijaw solvuta. The floor is open to colleagues. Mela nista niftaħ diskussjoni surjar. Mela għal kollegi ġermaniżi isna għazilna ftit każijiet verament sempliċi fuq l-agenda tagħna. Jider ċar li l-proċedura timxi kif spiegat il-Kummissjoni, il-Kummissjoni ħassib pruħa fuq in-naħa tal-petizzjonant. U ħajkollhom eh, jaraw dak li jgħidu l-awtoritajiet olandizi ma din hija deċiżjoni tal-qorti u jidher li aħna m'għandna xejn xi x'namlu qabel ma jkun hemm deċiżjoni. Min qed nara li jixtieq jitkellem? Imma aħna ovvjament qegħdin nistennew riżultat ta' każ il-qorti qegħdin inżommu l-petizzjoni miftuħa u dak ma nistgħu nagħmlu għandek raġun Peter. Għanna numru ta' każijiet sempliċi llum. U temnux rappreżentanti tal-Bundestag taħsbux li din xi ħaġa li organizzejnija apposta sabiex iż-żjara tagħkom tkun pjaċevoli, eh, kultant jiġru hekk l-affarijiet u s-soltu ma jkonniex daqsek eh, rinvi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja flaqa waħda imma kombrazzjoni din id-darba ekċar. Nista skużawni sekond. We, I'm just receiving the message that the next committee... Mela jajduni li rappresentant li mis tal-Komissjoni għadu ma wasalx. Aħna verament edin qoddim fl-iskeda tagħna li xaġa laqat ma tiġri fil-laqat tagħna. Soltu il-kollegi jkunu jridu jitkellmu u mhux jitkellmu fil-qosor. Għalek is-soltu jiena nkun edha bil-qeda u nħares ċertu disprament lejn l lum ma llum lum mux mhux il-każ. Mela, nista' nagħtikom introduzzjoni għal di fuq xi Mela, l-petizzjoni li missi għal petizzjoni 1071 tal-2012 ta' Bernard Kletzenbauer, ċittadin Ġermaniż dwar organizmi ġenetikament modifikati, il-GMOs. And the petition, this is one of the petitions that has been forwarded to us. U dinja waħda mill-petizzjonijiet li waslet l-inna minnkom eh, mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Bundestag, ġridin għandan għandu jkun ta' interessa likom, u il petizzjonanta għawek qed jitlob proibizjoni fuq il-privattivi fuq il-GMOs għal xu jħoss li il-biodiversità ħat intilef minħabba dan u wis jibżali li il-GMOs u pjanti nazzjonali ħaj jispiċċaw jitħaltu u fl-aħħar mill-aħħar il-konsumaturi jispiċċaw jiklu GMOs biss u ma jibqax, ma tibqax l-azla eh, ħilsa. U jibza u koll il-monopolizzazzjoni tal materi tal-industrija tal-materjal tal zrira u il-pjanti, għalek verament għandu dawn il-bizat U fit-22 ta' april il-Kummissjoni ħabbret li irċiviet leġiżlazzjoni fuq il-GMOs u kienet proponiet li tagħti lill istati membri em, kelma akbar dwar l-użu ta' GMOs autorizzati fl-ikel u l-alf fit-territorju tagħhom. Dan huwa bażikament l-isfond ta' dan il-każ. Għalhekk, irridu nistennew il-rappreżentant tal-Kummissjoni sabiex jispjegalna huma eh, kif jaraw din il-kwistjoni u jekk għandhom xi informazzjoni addizzjonali apparti dak li għandni kifet, grazzi. So if there is anybody that would like to take the floor, I don't... xi ħadd jixtieq jitkellem, għajdunna rakontawna storja jew anke ċajta. Nara divertiment, din hija okkażjoni verament rari, ġifieri teżitawx. Good, Mrs. Stanke, please the... Signora Stanke, mhux rakkonta storja. Min edaw bil edha fuq il-mejda ewlenija u qed naħseb dwar il-kumitat tiegħi. Għandi il-membri tal-kumitat tiegħi u warajhom għandi ħafna staff li jaħdmu ħafna. U għalhekk hawnhekk għandna tlet fil-liri membri umbat il-mistednin tagħna u mbagħad warahom min huma n-nies interessati min huma. Mela, għaw tlet eh, fil-liri għawek tal-membri, umbat hemm il-Kunsill Ewropew fuq dik in-naħa, immissa membru li preferit tkun bil-qeda hemmhekk. Umbat warajhom għandna il-Bundestag u wara l-Bundestag għandna petizzjonanti soltu li jaslu għaw u esperti qed nara rappresentant mill-Dipartiment ta' Politika u ta' Studju. Hemm is-servizzi legali magħna, dejjem maħna. magħna, huma għandhom rappreżentant hawnhekk. Umbagħad hemm nies minn kumitati oħra. Umbagħad fuq wara wara net hemm l-assistenti għal kollegi u fuq din in-naħa issa għandna is-segretarjat, il-membri tas-segretarjat. il membri tas segretarjat u l-Kummissjoni. Iġviri dinja kamra mimlija għarfin u esperjenza u ħafna ħiliet personali. I am happy to, to be uh, the chairman of this committee. And also I must tell you when you raise... Jena kontenta li nkunu presidenta dan il-komitat u għetneħu gost kolli il-membri tal-komitat tal-petizzjonijiet la darba dan mhuwiex komitat leġislattiv iżda jitratta direttament il-tħassib u d-diffikultajiet ta' ċittadini. Il-membri huma wkoll membri ta' komitati oħra fejn jagħmlu leġiżlazzjoni b'mod differenti. Għalhekk dan il-kumitat huwa naqra differenti mill-kumitati l-oħra. Okay, you know what? Let's let's cut the small talk now because now I'm happy to introduce to you Miss Dorothy Andrely from Mela ħan introduċi lilkom il-żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni li ħaj jispjegaw il-petizzjoni 1071 tal-2012. Oui, merci beaucoup madame. Iva, grazie ħafna. Grazie tal-li tibintuna u tal-li tittuna l-opportunità li nisprimu l-opinjoni tagħna fuq din il-petizzjoni, petizzjoni illi et Mr. Bauer fuq l-organizmi ġenetikament modifikati. Aħna diġa tajna tweġiba imma irrit namel il-għamnek taqsira ta' tweġiba illi tajna u naġġornawkom għaliex hemm kien hemm sviluppi minn l-aħħar darba illi aħna batna tweġiba tagħna bil-miktub bħala kommissjoni l-ewwel irid ngħid illi għandna afas eh, regolamentari afas eh, sħiħ u għalhekk huwa wieħed mill-iktar stretti fid-dinja fir-rigward tal-OGM, u għalhekk din ir-reġistrazzjoni tajt illi għall-OGM kollha qabel ma jitqedu fuq is-suq E, titissir evalwazzjoni tar riskju li issir mill-Awtorità tas Sigurtà tal-Ikel, Aġenzija Ewropea li tinsab f'Parma. Din l-evalwazzjoni ssir kas b'kas għal kull OGM ma' bażi ta' standards oljin ħafna. Dana sabiex inħarsu s saħħa tal-bniedem tal-annimali u anki l-ambjent Fil-prattika għalhekk sabiex issir evalwazzjoni tar-riskju aħna nitolbu l-applikant biex jagħti sensila ta' elementi ta' informazzjoni bat dawn eh, jinnataw tarawu fil-linji gwida li ta' toħroċ lefsa, it-tip ta' informazzjoni li trittinata, bat dawn il-linji gwida ġewa ġornati fil rigward ta' l-ambjent Eh, l-impatt li għandu fuq l-ambjent fl-2010 dawn il-linji gwida maħruġa mill-EFSA jitolbu li eh, il-petizjonant jgħat informazzjoni dwar il-persistenza u il-karatteristiċi invasivi fl-abitat eh, naturali kemm eh, jistaw jitħaltu mal dan l-OGM ma' pjanti eh, konvenzjonali l-impatt li jista' kollon fuq l-organizmi fil-mira u dawk li mumiex. Dana kollu li jiġi deskret mill petizjonant u għalek bat lefsa tkun tista teżamina din l-informazzjoni rrit najt ukoll li fit-13 ta' Marzu il-Parlament u l-Kunsill adottaw leġislazzjoni ġdida li eh, tirigwarda il-kultura ta' oċen u din żewġ istituzzjonijiet iridu il-Kummissjoni tfassal linji gwida li servu bħala bażi għall-EFSA u l-petizzjonant biex iħejju dossier dan irid isir eh, sal-2017 u l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuqhom il- dawk illi prezentaw id dossier għandhom ukoll l-obbligu illi li jagħmlu sorveljanza tal-ambjent ambjentali tal-prodotti tagħhom la darba jitqedu fis-suq, jiġifieri jrid ikollhom ukoll pjanijiet ta' sorveljanza u dan il-pjanijiet jiġu ppreżentati l-Kummissjoni l istati Membri u lill-EFSA li mbagħad Eh, teżaminhom. Eventualment jista' jagħti il-każ li EFSA titlob lil petizzjonant biex ibiddel il-pjan ta' sorveljanza tiegħu u l-Kummissjoni ovvjament tagħti ħafna importanza lil affarijiet bħal dawn. Aħna naqblu mal-petizzjonant li eh, bżon li kunem libertà għal konsumatur sabiex dan ikun jista jażel bejn prodotti konvenzjonali, prodotti organiċi jew inkella prodotti OGM. Jiġifieri li din l-għażla trid teżisti u xejn m'għandu jkun impost fuq il-konsumatur. Dan il-għan u implementat mill-Kummissjoni u il-Kummissjoni taħdem biex tilħqu jinsab fil direttiva fuq l-OGM tinkludi possibilità l-istati membri biex u l-regoli ta' koesistenza. Ġivri din hija possibilità l-istati membri ma' kummissjoni tejn f'dan il-proċess għaliex tiddefinixxi flimkien mal-Burro Ewropew tal-koesistenza tfassal prassi tajbin li jgħinu l-istati membri biex jimplementaw dan l-mizuri l-istati membri u koll u ma membri ta' dan il burro ta' koesistenza u aħna natu importanza kbira li xoll li għamel dan il-buro. Direttiva ġdida illi adottaw il-żewġ kolleġislaturi timponi miżura addizzjonali fuq il-koesistenza naf li għal-parlament dan kien punt importanti ferm U dana fisser li jekk fil-stat membru hemm tkabbir ta' OGM u fiħor memx, fil-stat membru fejn edin jitkabru dawn l-OGM li jihu miżuri transkonfinali uh, biex jirrispetta lil dak l-istat membru illi ma jkabbarx prodotti OGM. Dan huwa u dinja dispożizzjoni li se tidħol fis-seħħ fl-2017 ukoll u element illi issaħħaħ dawn l-obligi ta' koesistenza għal dawk l-istati membri illi ikabru prodotti OGM. Issa l-azla hija garantita wkoll mit-tikketti leġislazzjoni timponi uh, eh, tikettar obbligatorji tal-OGM livell li il-prezenza ta' OGM hija meqjusa bħala minima u t-tikkettar hemmhekk ma japplikax imma l-għażla hija mħarsa wkoll minn dan dawn l-istess tikketti. Irrid għandkom tkunu tafu wkoll li mhuwiex projbi tal-istati membri jew l-operaturi li joħolqu sistemi ta' tikketjar mingħajr OGM dana sakemm ma jqarrax bil-konsumatur. Issa fuq il-punt li jagħmel il-petizzjonant fuq il-privattivi fuq il- l-organizmi ġenetikament modifikati, hemm direttiva Ewropea li armonizzati liġijiet nazzjonali f'dak kollu li għandu xaqsama' ma' privativi u tipi ta' pjanti li huma imħarsa minn eh, legalment b'mod ieħor huma esklużi minn din il-sistema ta' privattivi. Issa dwar it-ħassib li esprima il-petizzjonant fuq il-monopolju eh, tal-żriraħ minn xi kumpaniji kbar, rridu ngħidu illi l-leġislazzjoni fuq iż żriera ħolqot sistema li permezz tagħha eh, titħares id-diversità tal- tipi tal-varjetajiet, u anke l-possibilitajiet li għandhom il-kumpaniji biex ipoġġu dawn il-prodotti fis-suq, jiġifieri hemm kumpaniji ta' daqsi differenti fis-settur u hemm studju tal-Parlament Ewropew tal-2013 li jikkonferma li fil-fatt fil-qasam ta' żrira kien hemm kumpaniji żgħar u żgħar ħafna u li dawn il-tip dan it-tip ta' kumpaniji kienu jirrappreżentaw sem kbir tas-suq Ewropew tal-żrieraħ hemm proċess ta' konċentrazzjoni iva ċerti kumpaniji, memmu kol kumpaniji zar u kumpaniji zar ħafna u naħseb li dan jista' jserraħ moħ il-petizjonant nista' nikkonkludi billi ngħid li nittama li l-Kummissjoni tittama li l-petizjonant jista' issa jserraħ eh, moħħu li l-Kummissjoni edha taħdem sfiq biex tiżgura li l-OGM autorizzati ma jkunux ta' riskju teddida għal saħħa l-ambjent u għal biodiversità u anki biex tigarantixxi li l-azla tal-konsumaturi Ewropej tibqa' mħarsa permezz ta' it-tekketjar ta' prodotti OGM. Dawk, Sinjura President, kien dak li xtaqt ngħid jien. Grazzi ħafna. U issa nagħti l-mikrofonu lill kollegi tiegħi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 l-aħħar darba din dan il-Kumitat Parlamentari huwa l-aħħar rikors ta' ċittadini Ewropej fil-problemi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum. Meta aħna nirċivu u nilqaw eh, xi petizzjoni ngħidu li hija ammissibbli aħna nkunu qegħdin nirrikonoxxu permezz ta' dan il-problemi illi jiltaqgħu magħhom iċ-ċittadini Ewropej. Aħna nippruvaw insolvu jekk tippermettu li ngħidlek l-iżbalji u, u id-difetti li kunem fil-leġislazzjoni Ewropea. Anki jekk fil-petizzjoni li qed niddiskutu issa u wara id-direttivi li ġew adottati it-ħassib kollu tal-petizzjonant ġi indirizzat, nixtieq ngħid illi li wieħed jagħti responsabilità lil kull wieħed tal-istati membri biex jirregolaw l-OGM huwa mod eh, kif wieħed jeħles minna dil kwistjoni aħna qegħdin ngħidu illi il-petizzjonant għandu raġun jitħasseb, jiġifieri aħna naċċettaw it tħassib tiegħu naqblu miegħu għal dak kollu li rigwarda l-ilma, kwalità tal-arja, eċetera Għalhekk it tħassib ta' ċittadini u tal petizzjonant għadu jeżisti anki wara illi ġiet ġew adottati id-direttivi għalhekk issa nixtieq illi eh, jittieħdu eh, tittieħed azzjoni imma din hija xi ħaġa propju importanti u serja u eh, naħseb illi il-petizzjoni għandha tibqa miftuħa u niproponi li tibqa miftuħa biex inkomplu naħsbu dwar dawn il-punti li għadni kif semmejt jiena ġifieri il-kumitat huwa disponibbli u lest li propju jidħol fil-qalba ta' dan is-suġġett u naħseb illi din, din il-petizzjoni li tirrigwarda suġġett daqshekk importanti eh, ilha illi tkun eżaminata sew, studjata sew sabiex eh, nkunu nistgħu nserħu moħħ iċ-ċittadini tagħna. Issa, Sinjura Evi. Jo. <clears throat> Eh, iva, grazzi. Jiena minkejja is-serħan in-moħ li aħna irċivejna minant il-Kummissjoni, jiena xorta waħda nixtieq nappoġġa it-ħassib li toħroġ mill-petazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant. Għaliex minkejja reviżjoni ġdida tal- E, direttiva, revizjoni ta' direttiva 2018 18 li l-Stati membri kun jista' jagħmlu koltivazzjoni fit-territorju tagħhom xorta waħda hemm mod ta' aġir li hija definita bħala opting out. l possibilità li wieħed jeskludi territorju tiegħu mill-koltivazzjoni. Dan il-modell dan it-tip ta' aġir issa xaktar xi tiġi repetut mir-reviżjoni l-ġdida tal-leġiżlazzjoni fuq l-GMOs anka għal dak li għandu x'jaqsam eh, ma' l-ikel u l-ikel bazat fuq il-GMOs, mhux biss għal koltivazzjoni. U dan huwa preċedent li eh, wasal biex l-istruttura hija dajfa ħafna ġifiri l-istat membru jkun ħafna iżjed dajf u d-dim it-teħid ta' pozizjoni għaliex għaliex meta l-istat membru ħajmur eh, jiprojbixxi il-koltivazzjoni u inkella l-kummerċar u l-konsum fiħdan it-territorju tiegħu, hemmhekk imbagħad l-istat membru jkun qed jidħol f'sitwazzjoni ta' djufija legali għaliex rikors ta' azienda kbira u dim il-panel tal-WTO, is-sitwazzjoni issir waħda li hija possibbli ħafna. Għalhekk jiena inħoss li li delegaw il-possibilità li l-istati membri sabiex nevitaw kompletament l-użu tal-GMOs b'xi mod jew ieħor huwa mod sabiex il-Kummissjoni iwarrab dan il-pis u ħalli waħedhom imbagħad l-Istati membri li kollhom eh, jiffaċċaw rikors qudiem il-WTO. Apparti dan nixtieq nfakkar ukoll li l-EFSA li hija l-awtorità li tiddefinixxi u tistabilixxi s sigurezza tal-prodotti alimentari f'dan il-każ tawtorizza fil-fatt tqoġija e, fuq is-suq u l-koltivazzjoni ta' prodotti GMO, ejja ma ninsewx li din l-Aġenzija kella numru ta' e, sitwazzjonijiet kif ukoll e, ta' panels ta' xjentifiċi ma l-istess kumpaniji multinazzjonali biotech li jiprovdu id-data li l-EFSA għanda l-autorizzazzjoni kurrenti ġifi issa situazzjoni kax 22. Ija huwa suġġett eh, f'waqtu u jiena li jarridu nħallu din il-petizzjoni miftuħa u niftakru aħna stess kemm huwa importanti ndiskutu dan is-suġġett u li nkunu ċari din hija xi ħaġa importanti ħafna. Mr. Wojciechowski. Isur Wojciechowski issa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Din hija it-tan u t-tielet mandat fil-Parlament Ewropew u l-attivitajiet tiegħi jifukaw fuq il-Kumitat tal-Agrikoltura. Għalek jiena nafum sew dawn diskussjonijiet fuq il-GMOs. 10 snin ilu meta n-nies kienu qegħdin jitkellmu dwar il-GMOs eh, bħala teddida, dawk in-nies ġew konsidrati bħala mġienen li sejrin kontra x-xjenza. Imma sa dan it-tant aħna tallimna ħafna dwar it-teddidi tal-GMOs u t teddida li fissru għall-ambjent, għas-saħħa tal-bnedmin u tal-annimal u anka għan-negozju fl-Ewropa. Ovvjament iva minna xi progress li semma hawnhekk u aħna għandna kompromess issa għal dak li għandu xjaqsam eh, il-livell nazzjonali kun mm, pajis jista' jieħu deċiżjoni dwar jekk jaċċettawx ilu xi rabba GMO jew le. Iżda ovvjament dan ma jsolvix il-problemi kollha għalix kultant huwa diffiċli li dan jiġi kontrollat, kultant ikollok koltivazzjoni illegali ta' GMOs Wila personalment kontent ħafna li ġiet prezentata din il-petizzjoni qed nieħu gost li hawn xi persuni li għadhom sensittivi ħafna fuq din il-kwistjoni hemm bżonn li nitkellmu dwar dan. U qed nitkellmu wkoll fuq l-għażla ta' ċertu tip ta' agrikoltura. Jekk aħna nammettu li eh, nipermettu l-użu tal-ġemus fl-Ewropa, ħan nispiċċaw bil-bidja stil Amerikan fl-Ewropa għaliex il-GMOs jiġu ikkoltivati fuq eh, zoni kbar ta' art. Għalhekk bażikament Eh, jispiċċa l-agrikoltura eh, tal-familji, l-bidja tal-familji eh, li ila teżisti għal eluf ta' snin fl-Europa, għalek jina personalment kontra il-GMOs, nishtiq li kunem provizjoni sħiħa kontra l-GMOs, għanna provi xjentifiċi sodi li l-GMOs huma ta' teddida għal bidja tradizjonali u organika kif ukoll għas-saħħa tan-nidmin u l-annimali. Grazie ħafna sa' Peter Jar. mill-perspettiva tiegħi e, din hija petizzjoni li tmur lura għal 2012 U naħseb li hija ta' suċċess għaliex fiha numru ta' ta' impulsi politiċi li kellhom impatt jekk tħares lejn l-2012 u dak li ġara leġislattivament Eh, ġraw ħafna affarijiet u kummissjoni ippreżentat ċertu eh, affarijiet u anka il-kollega mill-Kumitat tal-Agrikoltura u koll prezentanna l-problemi li jeżistu. L-ewwel l-evalwazzjoni tar-riskju kien hemm bil li u lefsa qalet li iż-żerrija mhux ħatwassal għal tħassib, umbat kienem il-kompromess famuż ta' l-opt-out, soluzzjoni ta' opt-out li ġiet adottata. Irridu naraw kif dak il-kompromess x'pożizzjonieħu fil-ġejjieni. Irridu nirriflettu ir-realtà imma għal għasana kompromess. Ninja waħda minn dawk il-kwistjonijiet li tmur fil-qalba tal-mod ta' kif ngħixu. Issa jekk inti tagħmel privattiva fuq il-ħajja din mhux suppost isseħ u minn perspettiva legali aħna provajna nassiguraw li ma tistax tagħmel privattivi fuq materjal li jgħix Imma emmin qed jipprova jaqbizza għal xet jgħidu li ejja nagħmlu privattiva u l-proċess tekniku. Umbat la darba tkun għamilt hekk il-proprjetà intellettwali hija eh, proprjetà intellettwali u bażikament eh, il-pjanta wkoll tkun taqa' taħt il-privattiva. Dan huwa tentattiv li forsi rridu niġġilduh Forsi l-industrija għanda xi opinjoni fuq dan teżist il-kompetizzjoni, iżda il- il-Kummissjoni Stati Membri, eccetera, ma jridux li affarijiet ħajjin ikollhom privattiva fuqhom. U jiena naħseb li dinja talba li aħna irnexxinna e, nwettqu inwetqu. Issa dwar l-għażla għal-bdiewa. M'għandekx tħawwa t-teknoloġija ġenetika u t teknoloġija taż-żriera Meta inti tkun bidwi kollok din il-libertà tal asla u inti tkun tista' tagħżel l-uċċuħ ir-raba li trid tiżra u tista' tagħmel propagazzjoni tagħhom il-bidwi rrit ikollu dritt li iwarrab xi ftit minn dik iż-żerja sena ta' wara, iżda sfortunatament il-liġi ta' żerrija hija favur il-bdiewa wakandu jkun imma fuq livell internazzjonali hemm eżempji koroħ. E jidu li inti għandek zvira speċjali, e, modifikanti ġenetikament ma tistax eh, tagħmel propagazzjoni tagħhom u kull sena trid tmur lura għalihom. E, din solvenja leġislattivament, ġi ma tistax tagħmilha, imma għandek il-libertà tal-għażla għal-bdiewa u m'għandux ikun hemm monopolju. Hemm bżonn noqogħdu attenti għanna din il-leġizlazzjoni fuq iż-żrira, iżem bżonn noqogħdu attenti li meta niġu għal manifattura l-industrija trid iżżomm mal-liġi. Hemm numru ta' kumpanji kbar li għandhom idejhom fis-suq kollu u għalhekk ridu nżommu għajnejna fuqhom. Jiena nimmaġina nistgħu nagħlqu dil privattiva għaliex il-petizjonant rnexxilu joħloq ħafna u jasal ħafna riżultati billi fetaħ id-dibattitu. Forsi rnexxilna niksbu l-affarijiet u issa nimxu għoddim. Imma rridu naraw kif ħanimxu nimxu għoddim. Għalissa il-Kummissjoni għacċetta dan il-kompromess l-azla tal-bidwi, l-organizmu ħajjin, ġri sissa affarijiet kienu tajbin issa u kollegi forsi jarawa eh, b'mod differenti, ma jena naħseb li din il-petizzjoni għanda tinala, għalix diġa irnexilna niksbu ħafna affarijiet, imma ċertament jiva hemm tħassib, grazzi. Mela, għaw xaħat jħor jishtiq jitkellem? Okay, then, it, then it's up to me to conclude. That's the word. Mela fideja li nagħlaq din hija l-ar ħaġa. Diffiċli ħafna, jiena naħseb li kellna eh, rapportar lura mill-Kummissjoni komprensiv ħafna fuq dan u il-Kummissjoni fid-dettal ir-rapportat dak li sar minn meta ġiet ippreżentata din il-petizzjoni fl-2012 u aħna rajna evalwazzjoni kbira u Peter Jar fil-fatt semma uħut mill-elementi. Jiena ma naħsibx li din il-petizzjoni b'mod partikolari għandha tibqa' hemm bħala e, sinjal tal-GMOs, suġġett tant huwa wiesa li ovvjament bħala membri individwali rridu komplu segwu xejn jiġri f'dan qasam, iżda jiena naħseb li jitħassib ta' dan is-senjur fil-fatt ġew indirizzati u twiġbu. Għalhekk jiena fil-fatt naqbel bisħieħ mal-opinjon li għadha kif semmit li fuq din il-petizzjoni nistgħu nagħlqu u nistgħu nsegwu id-dibattitu fuq dan is-suġġett iżda fl-istess ħin irridu natu it-tweġiba li natat mill-Kummissjoni bil-miktub li petizzjonant jew namlu aħna fissimkom insomma xorta waħda nixtieq nirċievu l-informazzjoni bil-miktub minna ħatakom. U jena naħseb li din tkun dan ikun kompromess tajjeb ħafna li nibatu l-informazzjoni dettaljata kollha lil petizzjonant u li inżommu konxu tal-fatt li dan din diskussjoni ma tispiċċax ma tinalaqx u għada għaddejja. Din hija l-pożizzjoni li nixtieq nippreżenta ma nixtieq ukoll li aktar kollegi jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq dan grazzi. Could we do that or is anybody just object? Tistaw tagħmlu hekk jew xi ħadd li għandu xi oġġezzjoni? Tajjeb. Tajjeb mela, grazzi ħafna. Mela, nieħu dan iskiet kom bħala bil u wissa jiena kuntenta illi nista nerġa' najt l-rappresentanti tal-Bundestag illi ħidma tagħhom tintemm hawnhekk aħna ħerqana illi fil-futur qarib nerġa' jkun l-opportunità li niddiskutu kwistjonijiet importanti magħkom nittama illi xuħut minnkom se tibqgħu fostkom il-koordinaturi narawkom fil ħamsa neqes kwart.